We'll now do questions to the Commission and uh, domandi l-Kommissjoni issa ser tkun sessjoni qasira għaliex qegħdin tard irdu nispiċċaw ukoll fit-8 u nofs biex bekk l-istaff u l-interpreti jieħdu pawża qabel ma nkomplu fit-9. Naddu għal domanda 17, il-Sinjura Hedegard, kjoġbok. Grazie ħafna, President. Jena ser nibda nirrispondi mal-arma fil-qosor. Dinja domanda tal-membru mhux dokument adottat mill kommissjoni Ftit iktar tard dan ix-xahar il-Kummissjoni se tal-Kummissjoni komunikat u tassessja il-benefiċċji u l-ispess tal-Unjoni Ewropea biex ikonna tnaqqis ta' 30% għall emissjonijiet tal-gassijiet tal-effett serra dan il-komunikat kien fil-fatt mitlub mill-Kunsill eh, tal-ambjent fil-konklużjonijiet tiegħu fil-15 ta' Marzu din is-sena u allura bla dubju aħna kellna ftit żmien wis. għal dan ix-xogħol per naħsbu li kien dibattitu importanti ħafna u iktar tard hemm ħafna dettalji li rridu nanalizzaw fid-dettall. Ukoll din il-komunikazzjoni ser tippreżenta skont id eh, direttiva ta' l-ITS u koll l-analizi ta' ċertu setturi ġew determinati għal esposti għal riskju tal-carbon leakage fir-rigward ta' riżultat ta' Copenhagen. Irrid ngħid biċċar però li mhijiex F'maħ il-Komissjoni li ser nieħdu deċiżjoni l-għada ta' dan il-komunikat, l-għada dan il-komunikat jiġi preżentat u l-ewwel pass biss biex nippruvaw nisiguraw li jkun hemm diskussjonijiet tajbin fuq dawn eh, il-miri ta' riduzzjoni. Mbagħad ikonna l-bażi tajba biex bekk nkunu nistgħu nkomplu mixjim din id-diskussjoni. Wara li nkunu ħadna l-analiżi, l-ispejjeż, il-figuri u l-kalkulazzjonijiet biex bekk ikonna dibattitu eh, eh, sot u nispera li l-Parlament ukoll jieħu f'dan dan id-dibattitu. Grazzi ħafna is-sur ġibra għandek 30 minuta. Grazzi. Fi dokument hemm imsemmi li hekk il-mira il-ġdida ser tintlaħa din ser ikollha konsegwenzi għall-Ewropa ċentrali u tal-Vant. Il-Kummissjoni tajt li l-fondi finanzjarji ser ikunu disponibli u dawn il-fondi ser ikunu disponibli permezz tal-fondi strutturali. Dan ifisser li il-fondi ser jinbidlu bejn headings u xinajdu dwar l-infrastruttura ta' toroq, per eżempju. Grazzi, nispera li il-membru onorevoli rispetta li l-fat li jina mister noqot nidħol f-wis dettal dan huwa bot mm, wieħed minn ħafna li għandkom informazzjoni dwari jimmus se nidħol dettalju jinaħt fi smeħtijaj fil-Parlament Ewropew jahna rridu noqodu attenti li meta nofqu l-flus mill-Unjoni Ewropea għal anijiet differenti għal raġunijiet differenti jahna rridu koll nieħdu konsiderazzjoni li l-proġetti vari Issa per eżempju semmejt l-infrastruttura dawn għandhom jiġu ipprovati b'mod tajjeb, però kif ser nagħmlu dan b'mod preċiż dwar per eżempju jekk se mmorru għal tnaqqis ta' 30% sa' 2020, naħseb li f'dan ir-rigward bħalissa ħadd ma jista' jagħti risposta ċara eżatta dwar kif dan ser isir. Irridu niddiskutu mal-membri tal-Parlament u mal-Kunsil biex bekk dawn ukoll jieħdu sen fid-dibattitu. Grazzi għandi żewġ domandi supplementari, Signora Tikaw u Sur Davis. L-ewwel is-Sinjura Tikaw, grazzi. Grazzi. Grazzi President, Kummissarju. Aħna votajna fuq rapport illum dwar bidla fid-direttiva tal-effiċjenza tal-enerġija għal-bini, dan huwa biss il-bidu ta' proċess ġdid bħala parti minn da, permess ta' dan ser ikunu nistgħu innaqsu eh, l-enerġija, il-ħela tal-enerġija fil-qasam tal-settur tal-bini. Għanna bżon però l-fondi tagħkom biex bekk jkun hemm żieda fir-rigward tal-kwota tal-IDRF u dan huwa meħtieġ għal dan il-punt ħafna, jrid ikun hemm font ġdid ukoll biex tittieb l efficienza tal-enerġija sa mill-2014. Grazzi. Sir Davis. President, Kummissarju, domanda oriġinali turi l-problema, kemm kbira l-problema. Ħafna membri hawnhekk, ħafna gvernijiet rappreżentati fil-Kunsill ma jistawx jaċċettaw il-bżonn ta' azzjoni u l-burġenza biex jiprevjenu l-bidla fil-klima. Huwa faċli li għam joqdu jiffirmaw riżoluzzjonijiet li waslu għal prosperità ekonomika, però issa da mhux il-każ u ma rridux jiffirmaw għal azzjoni prattika f'dan il-każ. Ma tridux tindirizzaw il-ċaħda tal- Firigwajt tal-problema tal-klima li għanna. Grazzi, l ewwel nixtieq nistudja dak li ftemtu dwaru illum lum firigwajt tal-effiċjenza tal-enerġija fil-bini. Hemm ħafna mezzi ta' kif nitrattaw b'dan kollu, hemm ħafna metodi u modelli alternativi finanzjari li stan jintużaw u dawn ma fl interessa dawk li qegħdin jieħdu sib dan il-bini biex dawn ikunu ħafna iktar effiċenti uh, tal-ħela tal-enerġija. Jiena lesta li nanalizza dak li semmejt, jiena naqbel bisjih ma' domanda tiegħek li waħda mill-loqsma li nistgħu nagħmlu fiha fl-Ewropa hija fil-fatt l-effiċenza tal-enerġija fil-bini tagħna għaliex hemm potenzjal kbir ħafna u hija ħasra li aħna naħlu daqshekk enerġija li ħadd minna ma jibbenefika minna għaliex mhux qed nużaw b'mod tajjeb, b'mod effiċjenti. Nixtieq ngħid li il-ċaħda tal-problema tal-bidla fil-klima dina nandirizzawa Iva malar kim jista' jkun għaliex minkejja l-diskussjonijiet kollha li qegħdin isiru fir-Renju Unit pereżempju kien hemm eh, diskussjoni kbira fl-East Anglia pereżempju U għalkemm naħseb li IPCC għandha tejjeb eh, problemi u żbalji meta ssibhom jiena li ma sibt xejn li imur kontra eh, l-iskoperti ewlenin min-naħa ta' xjenza biex bekk aħna nindirizzaw din il-problema. Aħna rridu nkunu serji dwar din il-problema u jaħseb li ħafna raġunijiet li dwarhom ix-xettiċi dwar il-klima għandhom jaqblu wkoll din għandha x'taqsam mal l-effiċenza tal-enerġija, teknoloġija tal-enerġija. U jekk l-Ewropa mhijiex ambizjuża hawnhekk jiena ikolli ngħid li aħna ser nitilfu ħafna il-swieq ta' tkabbir ta' dan is-seklu u jirbħu l-kompetituri tagħna. Il-carbon leakage hija problema. Irrid noqogħdu attenti għaliex b'ċertu riski aħna nistgħu nitilfu anke ħafna xogħlijiet fi snin li ġejn aħna nistgħu nitilfu ħafna xogħlijiet u jiena kuntenta li qed nara li għaw uh, ambizjoni fil-qasam tal-bidla fil-klima għaliex din hija ferm importanti għalina wkoll, grazzi. Grazzi ħafna, jgħid il-President, issa naddu għad-domanda li miss numru 18 ta' Sinjura Gerninger de Odenberg dwar il-miżuri tal-Kummissjoni fil-qasam tad drittijiet tal-awtur. Nadi għal kummissarju Barnier biex jirrispondina. Grazzi, President. L-ewwel kelmtejn tiegħi ser imorru biex nirringrazzja lis-Sinjura Geringer de Odenberg għad-domanda tagħha għaliex din fil-fatt mur fil-qofol tal-kwistjoni kollha dwar id-drittijiet tal-awtur, il-copyright ġifieri. Dan huwa ostaklu għal digital market intern u biex bekk ikunu jistaw ibijaw il-prodotti u jinkisbu il-profitti. Din il-kwistjoni tinsab ukoll fil-qasam tal-industrija, l-innovazzjoni industrijali wkoll u il-fat li min jagħmel eh, din il-kreazzjoni kollu xi dħul biex bekk ikun jista' jkopli jivvinta affarijiet ġodda. Dan il mudell ilu jeżisti għal ħafna snin U bosta ġo sviluppati, il-radio, televizjoni, il-cable television, għanna l-internet u u t-teknoloġiji l-ġodda issa għandhom l-opportunità li kolom emended economic models li permezz tagħhom aħna nistaw nisplojtaw u nużaw il-copyright. Allura, flok nipropostu tibdiliet radikali għal copyrights għad-drittijiet tal-awtur naħseb li rridu noħorġu b'tip ta' qafas tajjeb biżejjed li jippromuovi modelli ekonomiċi ġodda jiena prezentajt dan fit 13 ta' jannar, prezentajtulkom fit 13 ta' jannar u ser nibqa' naħdem dwaru. Nisperaw li nkunu nistgħu nkomplu naħdmu fuqu. Fit 13 ta' F'Mejju aħna dottajna l-agenda flimkien ma' Sinjora Kress u ser jkun hemm tliet inizjattivi li ser jiġu eh, meħu hawnhekk l-ewwel net l-abbozz tal-abbozz ta' qafas leġislattiv il-Collecting Societies jista' jorganizzaw ruħom mod tajjeb biex ikollhom joffru servizzi tal-internet aħjar kunem one-stop shops, etc. U koll jridu natu daqqatajna regoli ta' governanza e trasparenza u supervizjoni ta' dawn it-tip ta' soċjetajiet biex bekk nkunu nistaw ikon, ikonna dħul ġust. U nassiguraw li soċjetajiet il-collecting soċjetajiet jisjaħdmu mod iktar trasparenti. Permezz ta' dan inkunu nistaw nieħdu ħsieb il- eh, il-wirt kulturali tagħna. Frigward tal-internet, aħna rridu noqogħdu attenti u nagħtu daqqatajn għal video services li jistgħu joħorġu fl-Ewropa. Fl-2011 se nippreżentaw dialogu b'ħafna partijiet interessati b'dan il-kontenut ta' valur miżju ta' servizzi li qegħdin jidru bħalissa fuq l-internet Aħna rridu nagħtu daqqatajna r rwol ta' teknoloġija li teknoloġija li staj kolla u nagħtu daqqatajna remunerazzjoni wkoll fir-rigward ta' dan it-tip ta' kontenut. Aħna rridu wkoll naraw kif se mod iktar effiċenti niġġieldu kontra l-ekonomija illegali ta' tal-piraterija fuq l-internet. Għal daqstant irrid naħdmu l-kol flimkien biex bekk inkunu nistaw naċċettaw l-emerġenza ta' metodi ekonomiċi ġodda. Jiena nispera u naħseb li noħorġu b'soluzzjonijiet li mhumiex eh, tajbin għal kollox għal kull sitwazzjoni one size fits all le irridu nsibu dinamizmu ġdid għal kollox. Biex bekk inkunu nistgħu niżviluppaw politika ekonomika ta' vera settur kulturali fl-Ewropa, grazzi. Grazzi kummissarju, issa s-senjura Gerry Gerda Odenberg għad domanda supplementari tagħha. Grazzi, grazzi Kummissarju. Jiena kuntenta li qed nisma' bl-inizjattivi tagħkom. Għandi domanda addizjonali minna ħati tiegħi din għandha x'taqsam l eh, green Paper tal-2002. Il-Kummissjoni ammettiet li s-sistema tal-eżenzjonijiet u delegazzjonijiet tal-copyrights taħdem u issa ma tippromovix id-distribuzzjoni ta' xalijiet kif suppost u lanqas ma tirrispetta bilanċ bejn il-kreatur eh, dak li jkun ivvinta l-oġġett u l-utent. Aħna rajna li ċertu eżenzjonijiet ma jgħadmux mod sa hemm xi ħaġa nieqsa. X'ngħidu dwar il-libreriji fir rigward ta' xalijiet għal eh, persuni li ma jarawx xie tip ta' inizjattivi ser jittieħdu f'dan ir-rigward. Komissarju. Grazzi. Inti sej domanda dwar punt wieħed u jiena nixtieq. Najlek dwar artiklu 1.8 ta' trattat dan huwa l approċċ li aħna għażilna rridu nsibu xi natura pragmatika biex bekk nkunu nistgħu nsibu r-riżultati meħtieġa. Il-Green Paper importanti ħafna u tippermettilna nindirizzaw qatt ta' punti li per eżempju wieħed mill-ostakli ewlenin għall-introduzzjoni ta' forma Ewropea għal copyright u autorizzazzjoni jammet li permezz taħħan kunu nistaw naħdmu ma' regoli ta' copyright fuq livell nazzjonali kol. F'termini politiċi u kulturali dan jista' jiġi aċċettat anke jekk l-Istati membri ikunu lest li jintroduċu xi tip ta' ġittijiet ta' proprjetà iktar Ewropej. ngħidu għax xogħlijiet iktar antiki, dan ma jistax japplika għal xogħlijiet iktar antiki, jista' japplika biss għal xogħlijiet ġodda, mhux neċessarjament xogħlijiet ta' mużika ġa eżistenti. Għal daqstant, eh, nixtieq ngħid li ovvjament qabel ma nagħmlu kwalunkwe tip ta' xogħol ta' dan it-tip aħna rridu nikkonsultaw il-Parlament. Domanda supplementari sur Rikol. Is-sinjora eh, ikol. Grazzi ħafna President, Kummissarju, nixtieq nistaqsik jekk inti mhux qed tara li se jkun hemm reviżjoni tal-copyright fil-soċjetà tal-informazzjoni għaliex aħna rridu ċertezza ġuridika. ċertu punti ġew interpretati b'mod differenti fi stati membri differenti, għal daqstant għanna każijiet varji fi stati minn differenti. Għal daqstant jena naħseb li huwa utli li jkollna reviżjoni ta' din id-direttiva fil-perspettiva ta' Trattat ta' Lisbona. Grazzi. Kummissarju. Grazzi. Biex nirrispondi għad-domanda tiegħek. Għalissa, aħna manna l-ebda intenzjoni namendaw il-katalogu tal-eżenzjonijiet, direttiva tal-2001, jina għet li għadna dottaw approċ pragmatiku progressiv u nieħdu tlet inizjattivi fi rigward tal-Green Paper jina rajt dawn it-tlet inizjattivi u għafdan il-qafas li għanna ser nindirizzaw it-ħassib li jinti esprimejt, pero ma nix maħna nemendaw il-katalogu u jew il-lista ta' eżenzjonijiet. Grazzi. Grazzi, jistana għal domanda 19, Missur Kelly, dwar il-mappa l-għajnuna tal-istat mill-istati fl-Unjoni Ewropea. Nilqas sinjura Malstorm biex tirrispondi fisem il-Kummissjoni. Ikkjoġbok. Grazie, Professor President. Jiena ġejt mitluba mis-Sur Almunja biex nirrispondi għal din id-domanda minix nara l-Sur Kelly hawnhekk. Iva, hemm qiegħed is-Sur Kelly. Skużani. Grazzi ħafna, Sur Kelly biex nassikuraw li jkun hemm kontinwità fuq il-żvilupp reġjonali kummissjoni ddeċidiet fl-2006 li l-lista ta' reġjuni żignati mill-Stati membri bħala parti mill- Region Aid Maps għandu japplika sa mill-2007 sa 2013, pero l-Kummissjoni rikonoxxiet fil-linji gwida taħħa għajnuna reġjonali nazzjonali li situazzjoni tista' tkun li jkun tista' posal għal xi tibdiliet. Pereżempju punt wieħed zero erba' tal-linji gwida l-istati membri għandhom la possibilità li jipproċedu għal review midterm fir rigward tal-aid maps, mod partikolari għal reġuni msemmija fit-trattat tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea tlieta mi 17 mill-istati membri eh, iddeċidew li jużaw din il-possibilità issa taħt il-midterm review l-istati membri jistgħu Eh, jibdlu nofs reġunijiet mm, permezz ta' reġuni ġodda ta' ċertu kondizjonijiet u wkoll possibbli li jiżdiedu l-intensitajiet tal-għajnuniet għal reġuni li huma ġad diżinjati ta' l-għajnuna reġjonali. Issa l-eliġibilità għal dawn ir-reġuni il-ġodda u kol għal zidiet il-ġodda fl-intensitajiet hija assozjata għabbażi tal-snin eh, riċenti fir rigward tal-, -tal prodott gross domestiku per, per capita u wkoll il-livell tal-qatt. Dan jassigura li jkun hemm għajnuna ta' investiment reġjonali li jimmira lejn iżvilupp ekonomiku ta' reġuni li huma zvantagġati meta imqabla mal-medja. Mal Fil-fatt tlieta mill-istati membri konċernati fil-midterm review iddeċidew li notifikaw emendi għal Regional Aid Maps. Dan jider li l-maġġoranza tal-istati membri konsidraw li l-kriżi ekonomika ma affettwaċ dawn ir-reġuni fil-qasam tal-għajnuna reġjonali. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Sur Kelly. Grazzi ħafna risposta tiegħek. Hija xi ħaġa stramba li tliet stati biss eh, applikaw. Uh, Jiena il reġun fejn aħna tlifna ħafna xogħlijiet 3000 xogħol pereżempju fid-del u illum 300 eh, xogħol intilfu mill kumpanija Pfizer tal-farmaceutiċi din tinsab fin-naħa tisfel tal-Irlanda. Dan huwa ta' ġdita 0% jiena nispera li dan seri din is-sitwazzjoni ser tinbidel għaliex jekk le dan ser iwassal li l-gvern ma jkunx jista' japplika miżuri effettivi biex jgħin kumpaniji kbar. U din hija xi ħaġa li tagħmel sar anzi toħodna lura u nispera li l-Kummissjoni tuża strateġija differenti għaliex din m'għadix tapplika żminijiet tal-lum. Grazzi. Kummissjoni, tixtieq tirrispondi? Iva, jista' jkun kif qed tgħid inti li tliet stati biss saqsew għal midterm review, però dan huwa l-każ din hija s-sitwazzjoni. Ovvjament, ħafna stati membri, ħafna reġuni huma effettwati mill-kriżi ekonomika, iżda xi stati membri forsi sabu li hemm mezzi oħrajn ta' kif jitrattaw din il-kwistjoni għaliex kif rajna ftit stati biss talbu għal dan possibilità inatat li 17 il-stat membru iżda tlieta biss għażlu li joħdu din l-opportunità il-lan ta' dan il-programm fuq medda twila ta' żmien huwa li konna kontinwità għal reġuni kun nistgħu nippena fuq medda twila ta' żmien. Hemm mezzi oħra però biex nindirizzaw din il-kriżi, mhux permezz ta' din biss. Jiena ċerta li l-Kummissarju Armunja jista' jiddiskuti din il-kwistjoni miegħek iktar fid-dettall iktar tard. Grazzi Kummissarju. Issa naddu għal domanda numru 20 mis-sur Posilt fuq il-kooperazzjoni tal-Pulizija bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ukrajna. Thank you. Grazzi ħafna. U nirringrazzja wkoll is-sur Posel tal-mistoqsija tiegħek fuq suġġett verament importanti. Il-kooperazzjoni transkonfinali ma' pajjiżi li huma ġirien tal-Unjoni Ewropea hija kompetenza l-ewwel net f'idejn l-Istati Membri, però l-Unjoni Ewropea taqbel ma' kooperazzjoni bilaterali bejn l-Istati Membri u l-Ukrajina eh, permess tal-operat tal-Europol. Fl-4 ta' Deċembru ta' sena l-għaddit, Eh, kien hemm kooperazzjoni strateġika bejn l-Europol u l-Ukrajna li ġie firmat u dan ħajpermetti koordinazzjoni kontra kriminalità organizzata fuq livell internazzjonali. Però dan, dan din il-ftehim ma jagħtix il-permess li jkun hemm skambju ta' informazzjoni personali fuq il-suspett fuq il-persuna suspettata. Qabel ma jkun hemm dan it-tip ta' ftehim għalhekk l ukraina hemm bżonn li tadotta liġi fuq il-protezzjoni tad-dejta u li wkoll tirranġa l-Kunsill tal-1981 fuq il-protezzjoni personali fuq il-protezzjoni ta' dejta personali. Dan għalhekk jagħmel part minn priorità iktar wis tal-Kummissjoni li tara l-istabilment tar-reġim tad-dejta u li jiġi konformi mal-istandards Ewropej. Għanlek dan ħajwassal wassal Eh, supervizjoni, autorità indipendenti ta' supervizjoni ta' data illi ħajkolla jnuna teknika minnaħat tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea wkoll taqbel mal-finanzjament tal-kooperazzjoni tal-Pulizija mal-Ukrajina, iżid għalhekk il-kapaċità tal-Pulizija Ukrajina u kif ukoll l-għajnuna tal-frontieri eh, tal-Unjoni Ewropea ġifieri mal-Jubam. Għalhekk l-Jubam kooperazzjoni ma' Frontex enet il-kooperazzjoni eh, konġunta tal-frontieri bejn mal-Ukrajna u mal-Moldava u kol sabiex tiġilet kontra kriminalità organizzata u kif ukoll immigrazzjoni. Grazzi ħafna s-sanat il-kelma l-Sur Poselt. Grazzi ħafna, Kummissarju, nir-ingrazzja ħafna ta' risposta u għalhekk nistaqsik mistoqra oħra. Eh, f'dak l nixaqsa ma' taħriġ eh, tal-pulizija u kif ukoll l-awtoritajiet eh, tal-ġustizzja u tal-affarijiet interni tal-Ukrajina. Dividin ħatkun sħubija ħajkun punt importanti għalhekk eh, għall-Unjoni Ewropea u l-Akkademja tal-Pulizija ħad tiġi żviluppata fuq livell Ewropew u nkella fuq livell nazzjonali biss. Eh, iva ma l-Ukrajina għandna dialogu kostanti U Stefan Fülel, kollega tiegħi kummissarju, eh, il-metodi ta' kooperazzjoni u jien voluta f'dan ukoll u tkopri wkoll l-affarijiet interni sabiex naraw kif nistgħu ngħinu l-awtoritajiet Ukrajini sabiex jiżviluppaw dawn il-problemi u kif ukoll intejbu l-kooperazzjoni tagħna, però dan ħajseħ eh, flaqa mal-awtoritajiet Ukrajini fi ftit ġimgħa oħra il-kooperazzjoni mal-pulizija mhijiex eżattament eh, prevista fil- fil-futur qarib, pero dan ħan diskutu ma l-Ukrajina għaliex aħna essin nikkooperaw magħhom u ma ġirin importanti ħafna u għam bżon ta' kooperazzjoni minħabba l-kriminalità transkonfinali li għana u lek nishtiqu li neħnatu sem iktar importanti f'dan. Pero anke l-Ukrajni rridu jagħtu sem tagħhom. Qegħdin hemm għalhekk aħna sabiex ngħinu nagħtu assistenza u naraw sa fej dan ħaj wassal fuq medda aktar twila ta' żmien. Grazzi ħafna. Issa naddu għal mistoqsija 21 mis-sur Papa Nikolaw u l-mistoqsija rigward l-esplużjoni tal-kriminalità fl-Ewropa. Komissarju. Onorevoli President, l-aktar verżjoni reċenti tal-istatistika kriminali fl-Eurostat li tmur lura għal 29 eh, ta' Mejju eh, u li tkopri il-periodu bej l-1997 u l-2007 eh, dan il-kram organizzata ma għalek it tadida li għandha ċittadini u l-Kummissjoni ħat iġib diversi proposti sabiex timplementa l-azzjonijiet sabiex t-ġilet il-forum differenti tal-kriminalità organizzata. Għalek dan lan u għaparti mill-program ta' Stokkolma favur is-sigurta ta' ċittadini għal ħames snin li ġejjin. Għalek, reċentement il-Kommissjoni adottat il-pjantazzjoni ta' Stokholma u naħseb li il-kollega tiegħi Viċi President Redding kienet qiegħda sabiex tippreżenta u tiddiskutih f'din il-plenarja. Aktar minn hekk qabel l-aħħar ta' din is-sena l-Kummissjoni ħadd tippreżenta komunitat fuq l-istrateġija interna tas sigurta u dan ħajati proposti konkreti u evalwazzjoni ta' reddida għal ħames snin ġejjin kif ukoll eh, kriminalità organizzata ħadd tiġi inkluża f'dan ir-rapport. Eh, għalhekk it-teddidiet għandhom bżonn risposti tajbin u adegwati u dawn għandhom jaslu mill-awtoritajiet pubbliċi u kif ukoll organizzazzjonijiet privati. Ħan semmi tlet tibi ta' kriminalità li huma verament Ewropej eh, ġifiri it-traffikar tal-bnies il-kriminalità fuq l-internet u kif ukoll is-seq tal-identità aħna għanna bżon namlu kooperazzjoni u għedin għalek nipreparaw proposti legislativi fuq dan il-punt u għed namlu dan f'kooperazzjoni ma l-Istati membri u l-Parlament Ewropew u kif ukoll l-NGOs u settur privat. Il-kooperazzjoni u dialogu huma eh, punti importanti għal futur li nisviluppaw ir-riċerki tagħna fuq it-taħriġ u kif ukoll nifmu l-xulxin ma' taħjar kooperazzjoni ma' pajjiżi kandidati u pajjiżi terzi ma' importanti ħafna sabiex niġildu kontra l-kriminalità b'mod effettiv. Nixtieq nisħaq illi approċċ ambizzjuż f'dan it-teħid deċiżjoni għandu huwa marbut ma' rieda politika l-Istati membri dan għalhekk jiddependi fuq ir-riżorsi nazzjonali li huma allokati għal dawn l-għanijiet. Il-Kummissjoni tista' taqbel l-ek mal-Istati Membri u dejnhom programmi finanzjarji fuq livell Ewropew. E kif tafu l-Trattat tal-Lisboni, Trattat tal-Lisbona jagħti kompetenzi ġodda l-Parlament Ewropew għalhekk nixtieq nisħaq e, ir-responsabilità tagħkom u rwol importanti tagħkom li tifformaw din it-tip ta' sigurtà fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna sur President. Issa, sur Mitchell għandu mistoqsija supplementari. Grazzi ħafna sur President, nirrixtieq ringrazzja l-Kummissarju tar risposta tagħha. Eh, ktibt il-rapport eh, il-Parlament fuq l cbs għana dit waħda mill-kustjoni tl-qajjim kienet iż-żieda eh, tal- tal-flus, tal-karta, tal-karta tal-flus tal-nota tal-500 euro tal-200 euro kol. Ma nafxek daw mux qed jintużaw għal raġunijiet kriminali, nemmen illi r Unit għandu problemi fuq dawn. U għalek Eh, Nishtiq li intom tikkonsidraw eh, il-problemi li jina u rejt u taraw min rrit juża dawn it-tip ta' flus forsi għal raġunijiet ta' evażjoni ta' taxxa u forsi għal attivitajiet kriminali oħrajn. <laughs> Grazie għafna, jina għadni infatti l-qasrajt waħda minn dawn it-tip ta' noti. Grazzi ħafna, onorevoli, Iva ħna ħan naraw din l-informazzjoni li tajtna inti u naraw jekk nistaw noħorġu xi privativi, eh, però għalissa ma nistax intik risposta ċerta, però nirringrazzjak tal-li tajt dan l-ispunt. Eh, Sur Papa Nikolaj, se tista' tagħti domanda supplementari tiegħek. Grazzi ħafna, Sur President. Komissarju nixtieq nirringrazzjak aktar risposti li tajt tal-mistoqsija, inti kont verament preċiża u kont onesta wkoll. U nixtieq ngħid illi napprezza għalhekk il-risposta li tajt tal-domanda tiegħi. B'mod partikolari dan f'dak li samma li qed mad-dejta li hija disponibbli. Dejta disponibbli ġifieri li għandna bħalissa sal-2007 Fil-5 ta' Mejju fl-2010 ġewwa l-Greċja tliet persuni innoċenti ġew maqtula waqt dimostrazzjonijiet minnaħa tal-Grieg illi illi ħadu protesti fit-toro nħabba l-kriżi li għaddejja minn l-Greċja bħalissa għall-Kummissjoni għalhekk għandha intenzjoni tħu eh, soluzzjonijiet fuq bażi sistematiku u tajn l-Istati membri f'dan it-tip ta' każu s-sitwazzjonijiet. Għalhekk naħseb li inti ħajkollok tiġbor dejta kemm jista' jkun sabiex ikollok idea aħjar ta' kif eh, is-sitwazzjoni tkun fl-Istati membri tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna sur President. Eh, iva da sgur li l-Kommissjoni u jien nifsi jiddispeċin ħafna l-mewt dawn it-tlet persuni eh, fil-Greċja għaliex hija dejjem traġedja meta Eh, nis innoċenti jiġu affettwati minn dawn it-tip ta' problemi. U da żgur illi dispjaċina li jom u għalhekk natur kondensa lill-familji tagħhom. Eh, kif qed inti irdu naġġornaw l-istatistika tagħna u l-Eurostat qiegħda tagħmel dan u tispera li jista' jkollha evalwazzjoni aħjar fil-futur qarib ma jippjanawx l-ebda inizjattivi għal issa fuq dan il-punt għalix dan il-kriminalità u dan il-mewt ma iva orribli pero l-kompetenza tal-Kummissjoni hija kompetenti biss għal kriminalità transkonfinali u kif tagħti għajnuna wkoll għall-awtoritet nazzjonali u Ewropea. Għalhekk għalissa m'hemm l-ebda inizjattiva pjanata f'dan ir-rigward. Grazzi ħafna. Now, the next question is... Grazie ħafna, il-mistoqsija li jmiss hija mistoqsija 22 mis Sur Pavel Poċ u hija rigward il-politika komuni ta' l-Unjoni Ewropea rigward il-viża. Grazie ħafna sur President, eh, onorevoli. Il-politika dwar il-viz tal Ewropea hija politika armonizzata u komuni hija bbażati fuq tliet strumenti regali li huma applikabbli għall istati membri ġifi regolament 5-39 tal-2001 eh, tagħti wkoll il pajzi terzi li huma suġġetti għal viża fit trenet ukoll il-kodiċi tal-viża li jkopri l-proċeduri l kondizjoni kollha sabiex tkun staħati viża ta' Schengen għal żjara qasira u kif ukoll eh, regolament 83 eh, eh, illi jagħti illi japplika l-pajjiżi terzi u għad talbit tal-viża tagħhom. L-ewwel nettem lista tal-pajjiżi terzi illi irid ikollhom viża meta jaqsmu il-pajiz, meta jaqsbu l-konfin, id-dinja marufa bħala l lista negattiva u kif ukoll hemm lista pozittiva, ġifieri eh, persuni li, li m'għandhomx bżonn ikollhom dar rikjedimenti. Dan ir-regolament għalhekk huwa applikabbli għall-Istati Membri kollha ħlif ir-Renju Unit u l-Irlanda u kif ukoll għall-Irlanda, Norveġja u l-Iżvizzera. Dak li nistaqsam ma' reċiproċità l-Unjoni Ewropea tikkonsidra li ċittadini ta' pajjiżi terzi m'għandhomx bżonn il-viża eh, u meta għalik f'dan il-kas il-pajzi terzi irridu jagħtu l-istess trattament għal ċittadin tal-Ewropea billi jgħatu għam eżenzjoni għal viża meta jitlu f'pajjiżhom. Eh, il-pajjiżi terzi fuq il-lista pożittiva meta jdaħlu obbligazzjoni għal wieħed jew tnejn miż-żewġ wieħed jew tnejn mill-istati membri hawnhekk japplika l mewju ta' reċiproċità. F'dan il-każ il-Kummissjoni tipprova tikseb il-viża min-naħa tal-pajjiż terz u jekk dan ma jirnexxix inkun nistgħu nagħmlu metodi retaljatorji għal ksib tal-viża minn dan il-pajjiż. Din kienet sistema pjuttost effiċjenti għax il-passi li ttieħdu mill-Kummissjoni u, u kif ukoll kif juri r-rapport ta' reċiproċità. Għalhekk fl 75 każ fuq 75 eh, każ fuq il-pajjiżi tal-lista pożittiva ġew notifikati u ħut mill-pajjiżi li qed insemgħu kienu l-Ġappun, il-Panama, Singapore, l-Awstralja, u l-Kosta Rika. Reċentement il-Kummissjoni wkoll kalla negozjati mal-Brażil u dal-waqt ħanatukom dawn negozjati u nruħkom. Il-problemi ta' reproġita għaw jeżistu eh, l-Stati membri eh, fiħdan l-Stati Uniti u l-Kanada u dejjem hija xi ħaġa li nsemmu ma' dawn il-pajjiżi dan il-mekkaniżmu ma japplikax fil-każ ta' pajjiżi terzi fuq l lista negattivi u fil-dan iżomm l-obbligu ta' viża meta ċ-ċittadini ta' stat membri jew nkella pajjiż terz jagħti kundizzjoni differenti għal ċittadin tal-Unjoni Ewropea. L-akki tal-komunità m'għandux regoli għal dan it-tip ta' każi u ma jagħti l-ebda mekkaniżmu speċifiku u għalhekk huwa diffiċli ħafna lina li intervjenu. Thank you. Mr. Potts, Sur Potts, mistoqsija supplementari kjoġbok? President, Komissarju, jekk il-Kommissjoni u l-Komissjoni u l-Parlament jistaw jatuna din l-ispiegazzjoni. Eh, nirringrazzjakom l-ek taħħa u jekk din il- hija bbażata fuq il-punt ta' reċiproċità. Kemm seddum il-Kummissjoni tittollera dan ir-reġim li ġi impost minn naħa tal-Kanada lejn il repubblika Ċeka li huwa stat membru tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Very much, I am of course. Grazzi ħafna, Iva, jiena naf il-kas li titkellem fuq u l-Kummissjoni kienet estremament involuta f'dan il-punt l-autoritajiet Kanadiżi stabbilixxew uffiċċju fi Praga u din hija waħda mill-kondizzjonijiet li għalhekk poġġejna fuq u qegħdin ukoll jistabbilixxu roadmap sabiex jerġgħu eh, joħorġu visas kellna diversi laqat fuq livelloli mal-Kanada u Repubblika Ċeka u l-Kummissjoni sabiex nuru l-passi li hemm bżonn jittieħdu. Il-Kanadiżi qalu li huma ħajibdlu l-liġi tagħhom u ħajatuwa dal-waqt eh, ħajatuwa dal-waqt fil-parlament tagħhom sabiex għalhekk ikun jistgħu implementawha. Qegħdin niddiskutu magħhom mal-awtoritajiet ċeki sabiex niżguraw li d-dialogu ħajibqa' jseħħ ħajkun kostruttiv u li nkunu nistaw insibu soluzzjoni għal din il-problema. Dan ħerġeġ diskuss mill-istati membri meta ikollna il-Kunsil fil-bidu ta' ġunju dispjaċini li dan eh, din il-problema da maġiġ solvuta, pero nizguralek onorevoli li qed naħdmu fl-imkien mal-kollegi tiegħi sabiex insibu soluzzjoni għal din il-problema. Grazzi ħafna. Grazzi. Il-mistoqsija li jmiss hija mistoqsija 23 fuq minnant l-Onorevoli Ċuntis rigward l-iskadenzi tad dikjarazzjoni konġunta bej Turkija u l-Unjoni Ewropea tal-5 Novembru 2009. Kummissarju, nerġa' nagħtik il-kelma. Iva Kummissarju, Iva Sur President għandi aġenda mimlija llum. Nixtieq infakkarkom illi kellna storja kemm xejn eh, diffiċli fin-negozjati ma' Turkija fejn bdejna l-mandat fl-2002 Però reċentement kien hemm ħafna passi pożittivi f'dan ir-rigward u sa għaddiet il-konklużjoni tal-Kunsill rigward immigrazzjoni illegali eh, taċċelera lek in-negozjati ma' Turkija u kif ukoll sa għaddiet eh, il-Kummissarju ta' qabli sur Barro eh, mar Turkija u kien hemm stqarrija konġunta f'dak iż-żmien fuq kif nistgħu qudiem U sar infatti progress minn dak iż-żmien kien hemm ħafna diskussjonijiet Eh, fix-xhur li għaddew u għalhekk issa wasalna viċin ħafna ftejm fuq dan in-negozjat fuq il-ftejm ta' riammissjoni ma' Turkija. Il-Kummissjoni konfidenti li dan it-test huwa bilanċjat ħafna u li jikkonsidra l-inkwiet il-problemi li għandhom it-Turkija minnaħa tagħhom. Għalhekk aħna nipprovaw niprovdulkom dan it-test ma' kemm jista' jkun u nista' nigarantilkom li għandna kuntat kostanti mal autoritet Torok. Aħna rridu noħorġu rapport aħari rigward dawn il-negozjati u bekk ħanatu l-informazzjoni sħiħa l-Parlament Ewropew sabiex eh, jara l-konklużjonijiet la darba dawn jintleħqu. Fuq il-ftejmit ta' Frontex, memx ftejmit ċar bejn il-ftejm ta' riammissjoni ma' Turkija, u għalek il-Komissjoni ħadet il-passi kollha sabiex ikun hemm koerenza fi kwistjonijiet simili f'dawn l-atti kollha. Il-Kummissjoni mhix qiegħda f'pożizzjoni tikkummenta fuq il-limitazzjoni tat-territorju u l-fruntieri tal-Istati Membri għaliex dawn il-kwistjonijiet huma responsabilità eh, tal-Istati Membri u tal-liġi internazzjonali. Għalhekk ninkoraġi l-Frontex eh, sabiex jagħmlu ċert li jkun hemm informazzjoni adekwata lil eh, pajjiżi terzi qabel ma jkun hemm għalhekk operazzjonijiet konġunti li jimbdew. Grazie ħafna. Grazzi, Sunjor Ġundi, sissantik nofs minuta biex tagħti risposta tiegħek. Grazzi ħafna. Sur President, Kummissarju. Aħna rajna illi hemm dejjem iktar difficultajiet għal risposti tal-mistoqsijiet li dejjem jerġgħu jitqajmu negozjati jidru li huma diffiċli hemm problemi minnaħat ta' torok sabiex jikkonkludu n-negozjati tagħhom għalhekk nixtieq nirringrazzjak tar-risposta tiegħek inti qed li ħadd infurmawna fuq il-progress ta' dawn in-negozjati. Waqt għalhekk il-żjara tal-Prim Ministru Tork Fateni ftehim fuq l-ingrazzjoni legali mit-Turkija għal Greċja ġie firmat dan kien it-tip ta' memorandum u għalhekk dan forsi ħajkollu xi effett fuq il negozjati mal-Unjoni Ewropea u bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija fuq din iż-żona partikolari. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna minn għamna fid dettalji eh, tal-ftejjim eh, illi sar bejn it-Turkija u l-Greċja jider illi eh, hemm attitudni kostruttiva minnaħa tal-autoritajiet Grigi kif ukoll dawk ta' Turkija hemm parallela negozjat parallel ma' Turkija aħna qegħdin fil-fatt nippruvaw nagħlquhom dawn kienet atmosfera kostruttiva ħafna u din turi in-neċessità tal-Unjoni Ewropea li tikseb din il-ħaġa u l-interess anka minnaħa tal-parti ta' Turkija biex nilħu dan il-ftehim fuq il-riammissjoni għal beneficju ta' kulħadd. Grazzi. Uh, it's, it's, not, it's not over yet. Mela, għadna ma waqafniex. għadna ma spiċċajniex għan għansijiet il-President, ta' uh, mistoqsija supplementara, supplementari. Komissarju. Tiġa, ah, staqsajna mistoqsijiet dwar din il-kwestjoni u għaluna li l-Frontex se jitrattaw kwestjonijiet tekniċi ma' Turkija għadin negozjaw dan il-kwestjonijiet. Intom ġejtu fil-Kumitat tal-Libu informajtna dwar dawk l-osma li inti għandek responsabilta taħħom għettinna li il-ftejjim ma' Turkija eh, fuq l-immigranti illegali E, sar progress fih u wasana biex anka nilħu e, ftejim u li dan il-ftejim iġi konkluz, Dan il-ftejim se jfisser li l-Frontex mu se jipparteċipa iktar. Il-Frontex huwa fattur importanti ħafna fil-ġlida kontra l-immigrazzjoni illegali kif se naħdmu biex indaħlu dan fin negozjati Aħna inħossu il-Frontex għanda tissemma u għanda tkun parti minn dan il-ftehim, grazzi. Yes, thank you. I had indeed the possibility. Grazzi, Iva, kelli l-opportunità li nar tnejn dan indirizza il-Kumitat ta' Libe u jiena ħanarġan sostni dak li jedda kienar illi il-progress qed issir fi negozjati ma' Turkija fi rigward tal-Frontex u il-kontroll tal-frontieri ta' Turkija Mek, wasanna fuq ftejim li dwar ehm, kussjonijiet tekniċi ehm, u għalissa il-Frontex qed istenna fil-fatt rispost minnħata Turkija biex bekk nista' tkompli bid-diskussjonijiet. Il-Frontex veru huwa għatur importanti ħafna f'dan imma aħna rridu l-ewwel naraw x'numa il-prioritajiet ċviri il-ftehim u mbagħad diskussjonijiet mod parallel fir-rigward ta' Frontex għax hemm lokal ħafna kooperazzjoni. Grazzi. Jien mistoqsija li jmiss hija n-numru 24 mill-Baronessa Latford dwar il-politika tal-UE kontra terrorizmu l konsen straordinarji tas CIA. Iva, grazzi tejt il-Komissarju, grazzi lill-Baronessa Latford għal din il-mistoqsija kif tafu fujina interessata ħafna f'dan u anka koperajna f'dan ir-rigward fil-passat ovvjament il-libertà u sigurtà jimxu id fit anka il rispett tal-istat ta' dritt uh, u e, e, fl-approċċ għal ġlieda kontra it-terrorizmu dejjem rridu aħna nirrispettaw id-drittijiet fundamentali u l-Unjoni Ewropea dejjem tagħti eżempju f'dan ir-rigward dan mhuwiex biss rekwiżit legali imma huwa importanti ħafna imħabba l-kredibilità u l-leġitimità u anka il-fiduċa reċiproka reċiproka bejn il pajjiż involuti u l-ċittadina għalhekk il-Kommissjoni tibqa' tuża approċċ għal kontraterrorizmu li jkun effettiv, fattibli u bimpen ċar lejn id-drittijiet fundamentali, il-rispett għal drittijiet fundamentali tal-bniedem. Issa dwar id-detenzjonijiet eh, eh, dawn huma eh, qed imorru kontra d-dritti tal-bniedem aħna dem sħaqniħ dan u u fidejn l-istat membri illi b'mod indipendenti b'mod parzali jagħmlu investigazzjoni li stabilixxu il-veritajiet. Dini obbligu illi joħroġ mill-Konvenzjoni ta' Drittijiet tal-Bniedem tal-Unjoni Ewropea biex jistabilixxu responsabiltajiet u biex il-vittmi kun jistgħu jieħdu kumpens Aħna minn ħada komissjoni li l Polonja u Rumanija biex ikomplu bl-investigazzjonijiet tagħhom dwar l-allegazzjonijiet tal-dawn il-faċilitajiet ta' detenzjoni segreti u nilqaw l-investigazzjoni kriminali eh, li eh, bdiet fil-Polonja fl-2008. Ktibna wkoll l-awtoritajiet Litwani u eh, ednilhom li aħna nilqaw l-azzjoni proattiva tagħhom issa dwar il-titjiriet u l-politika ta' avjazzjoni il-Komissjoni fir-rigward tal-Singit European Sky li daħal f'jannar qed eh, daħal miżuri eh, li jimmonitorizza il-titjiriet Eh, u aħna ħanibqgħu nagħmlu dan fil-2008 l-Komissjoni eh, ħarġet dokument dwar terrorizmu d-drittijiet fundamentali u eh, mek ta' sintesi tal-risposti minna ħadha l-istati membri dwar l-drittijiet fundamentali u fil-ġlida tal-kontra terrorizmu l-istati membri kollha rispondow il-kwestjonarju u Issa ħa tal komissjoni qed nagħmlu eżerċitu ta' stock taking tal-inizjattivi u l-miżuri li qed isiru fil-kontra eh, fil-rigward tal-kontra terrorizmu. Eh, dejjem skont anka it-trattat tal-Lisbona eh, mm, miżuri fuq stati nazzjonali però u dawk min-naħa ta' sejjed għal-Kummissjoni ma tistax titħol fihom, però aħna ħanibqgħu insegwu dak li qed e, seħħa u anke naraw x'sonijiet nistgħu nieħdu biex bekk inkunu nistgħu noħolqu e, politika sostenibbli fuq livell Ewropew. Is-Sinjura Baran Salatford. il Jina nati merħba il eh, dak li dekemet eh, il-tisħiħa fil-mekanizmi illi kummissjoni se anka tuża fil-ġejjini. Fil-fatt però hemm anka il-passat. Fil-passat l-istati membri eh, ħadu sem eh, fil-konsenji mal-CIA kien hemm ħafna retorika eh, dwar dak li ġara imma hemm anka void bej retorika u realtà. Sissa għadna ma resaqna il-ħadd biex jagħti kont ta' dak li seħħa Bħala il-gwardjana ta' trattat il-Komissjoni mhux biss tittara li l-Istati membri qegħdin jimxu mal-obbligu tagħhom imma jridu jaraw kif nistgħu ninkludu investigazzjonijiet permezz ta' investigazzjoni pubblika anka fil-Renju Unit biex bekk nkunu nafu x'ġara fil-passat nkunu nafu x'mar ħażin. Grazzi ħafna l komissjoni Naħseb li x-xogħol tal-Parlament eh, Ewropew f'dan il-qasam kien ferm importanti biex nagħtu iktar importanza lil dan il-programm u biex nuru eżattament dak li kienet jiġri. Ovvjament dan krea momentum iżda wkoll l-opinjoni pubblika b'saħħitha biex inkunu nistgħu nisibu il-verità. Kummissjoni la tinkoraġixxi investigazzjoni sħiħa f'dawn il-pajjiżi affettwati u se nkomplu eh, nsegwu dan ix-xogħol l ukoll il-proposta ta' sema unika Ewropea eh, tinsab hemm biex inkunu nistgħu nagħmlu iktar monitoraġġ ta' dan aħna ser inkomplu nanalizzaw dan kollu u nafsu l-iktar ċarezza Mem xaffariet konkret, konkreti li l-Komissjoni tista' tagħmel imma aħna lesti li nibħaw nkomplu naħdmu mal-Parlament Ewropew biex nassiguraw li din mhijiex se tkun xi ħaġa eh, li din se tkun parti mill-politika Ewropea kontra terrorizmu. Il-kellim li jmiss għal-minuta għal nofs minuta. Grazzi ħafna Kummissarju. Forsi tista' tagħtini xi iktar informazzjoni dwar punt li huwa importanti ħafna ġidu kontra terrorizmu, ovvjament aħna rridu niġġieldu terrorizmu u hija xi ħaġa li aħna lkoll nirrealizzaw. Iżda l ġidu kontra terrorizmu teħtieġ kooperazzjoni bejn l-Istati membri. Intom tħossu li hemm iktar rida minn naħa tal-Istati membri tal-Unjoni Ewropea biex jaħdmu flimkien, jew hemm iktar rieda biex jitrasferixxu data importanti u informazzjoni lil xuxin, informazzjoni li hija importanti biex tiġi miġilda jiġi miġiled it-terrorizmu. Tista' tgħidilna xi ħaġa dwar dan? Grazzi. Il-ġel kontra terrorizmu hija ovvjament wieħed mill-elementi kruċjali fil-politika tal-Unjoni Ewropea. l azzjonijiet ewlenin qed isiru permezz ta' servizz servizzi nazzjonali, eh, polizija, autoritajiet, ecc. L-Unjoni Ewropea tista' eh, tappoġġa dawn l-inizjattivi nistgħu nofru għaffas Ewropew, nistgħu nassiguraw li drittijiet tal-fundamentali tiġu rispettati, għajm xi fondi nistgħu nofru appoġġ għal vittmi u nistgħu nikkoraġġixxu iktar kooperazzjoni jiena tinħoss però li hemm ħafna affarijiet li qegħdin isiru fil-kooperazzjoni dwar dan bejn l-istati membri, hemm ovvjament il-kwistjoni sensittiva tal- intelligenza bazata fuq fiduċja jew nuqqas ta' fiduċja din tista' tiġi żviluppata biss permezz ta' armonizzazzjoni u li nassiguraw li sistemi Ewropej u qegħdin jirrispettaw bissieħ eh, l-istat ta' dritt u li huma ta' min jafdom ta' min jorbot fuqhom u din hija l-Unjoni Ewropea tista' tgħin fiha. Fil-programm ta' Stokkolma u f'diskussjonijiet li waslu għal dan kien hemm rieda sħiħa minn tal-Istati Membri biex jisaħħu l-kooperazzjoni li t terrorizmu fiħdan l-Unjoni Ewropea iżda wkoll flimkien ma' pajjiżi terzi. Dan ovvjament dejjem għandu jsir rispett ta' drittijiet fundamentali u il-programmi tal-CIA minn parti minn dan. Grazie ħafna kummissarju tal-ċarezza tijak, tal-preċizjoni f'assam sekk kompless. U issa ser għal domanda domanda li mis minnant Għaw il-Sinjora McGuinness li tixtieq titkellem. Skużawni, eh, tista tikkjarifika li ma domandi ser jiġu eh, imsemmija, domanda 23 ser ser toħdu għajsa waqt din il-laqa l-ġana għana laqa toħra għax naraw nishtiq nkunu għaf eżattament ser niddiskutu jew le. President jgħid le, probablement musta naslu għal domanda 33 għal daqsant jekk inti qed tistenna għal domanda 33 toqgħodx Eh, ma nissuġġerjek xi tagħmel dan. Aħna se nidu ħames domandi anzi le tmini, tmin domandi jgħid il-President. Well, apparently there's a series of combined questions, um, and Mr. Tajani will give a single reply. Se nieħdu qatt ta' domandi kollha f'daqqa mbagħad se jkun hemm risposta waħda minn naħa tal-Kummissarju mbagħad ikun xi domandi supplementari wara da. Is-Sur Tajani. Ser nispiċċaw fit minja nofs jgħid il-President għaliex l-istaff u eh, l-interpreti jridu jmorru jiedu l-pawza taħħom qabel nerġaw nibdew fid-disa. Is-sur Tajani. Grazie President. il nanalizzaw dawn il-punti għal dawn l-ħar snin, l-SMIs u ma fil-fat għadhom priorità l-Kummissjoni aħna konvinti li aħna rridu nagħmlu dak kollu li nistgħu biex nwaffqu l-kriżi finanzjarja milli issir kriżi soċjali li ser tolqod mod partikolari lill smes u lil dawk dipendenti fuq l-SMEs. mill-2008 l-Small Business Act aħna mbagħad wara dak kellna proposti leġislattivi konkreti li kienu marbuta mal small Business Act u d-nej minnom ġaġaw implementati regolamentazzjoni fuq sanzjonijiet tal-istajnuna mill-istat tal-istat u kol it-naqis tar-rati tal-VAT. L-oħra hija fuq pagamenti fil-ħin u l-istatut tal-kumpaniji Ewropej. Dawn l-aħħar tnejn għadhom qed jiġu analizzati fil-Kunsill. Aħna wkoll għamilna atti mhux leġislattivi studji ta' impatt saru b'mod sistematiku u f'dan kollu aħna qed nanalizzaw l-SMEs, eżempju, pagamenti tard. Hemm ċertu rekwiżiti tal-accounting għall-SMEs l-istati membri qed juru rieda kbira biex jimplementaw l-Small Business Act, per eżempju. Huma bnew u daħlu l-SMEs preċeduri ta' teħid ta' deċiżjonijiet fuq livell nazzjonali. L-SMEs ukoll għandhom jibbenefikaw mill miżuri ta' pjan tal-kupru Ewropew biex jiġġieldu l-kriżi f'każ ta' kriżi u wkoll garanzija l smi se jiġu adottati biex itejbu għal iktar aċċess għal fondi. Għaldaqstant il-miżuri ttieħdu hemm riżultati li jinkisbu kien hemm riżultati differenti li nkismu f'stati differenti. Allura rridu nkomplu naħdmu fuq l Small Business Act fuq livell nazzjonali fi stati differenti. Irridu nassiguraw li l-prinċipji u l-azzjonijiet jiġu implementati fuq livell Ewropew u fuq il livell ta' stati membri. L-azzjonijiet biex jgħinu l-SMEs huma mniżla fl-istraġija tal-2020 u f'ħafna mill-programmi mniżla taħdan. Meta nagħmlu stock taking tal-istraġija fl-istati membri waħda mill lini gwida ta' politika li ġew msemmija mill-Kummissjoni hija fil-fatt favur tal-SMEs għabbażi tal-prinċipji imsemmija mill-Small Business Act. Il-pass li jmiss huwa li nassiguraw li l-Istati membri fil-fatt jintegraw dawn il-miżuri fil-programmi nazzjonali tagħhom għal iktar bidla. Din is-sena aħna ser namlu studju sħiħ biex narawx kien il-progress li sar u nitolbu l-azzjonijiet ġodda nżommu f'moħna l-prioritajiet tal-2020. Bazzikament irridu ntejbu l-aċċess għal iktar kreditu u innovazzjoni, azzjonijiet biex ninkoraġġixxu l-spiritu ta' intraprizi biex ikonna iktar internalizzazzjoni tal-SMEs. Mod partikolari l-SMEs dawk li huma maneġġjati mill negozjanti ser ikunu fost il-beneficjarja u l-enin ta' dawn il-proġetti. Eh, Semmi għandhom ċertu problemi bħalissa biex ikollhom aċċess l-iktar finanzi u il-Kummissjoni qed segwi l izviluppi f'dan is-settur mod partikolari biex tikkoopera mal-Bank Ċentrali Ewropew u bekk ikun nista' jkollna ċek regolari fuq is-sitwazzjoni. il komissjoni ħarġet batta programmi biex issib uh, programmi finanzjarju tgħin l-SMEs u jkun hemm aċċess għal kapital. Dan huwa meħtieġ biex jiżviluppaw l-attivitajiet tagħhom. Program fuq il-kompetitività u l-innovazzjoni għandu ċertu strumenti kooperazzjoni mal-Fond ta' Investiment Ewropew dan jagħti inċentivi għal kapital ta' riskju garanziji lill SMEs program Jeremy u programmi oħrajn jagħtu għad ta' prodotti finanzjarji li huma mamalina apposta biex jiżviluppaw u jappoġġaw l SMEs fl-Ewropa kollha. Strument ġdid tal-mikrofinanzjament u inizjattiva ġdida tal-IP u l-Kummissjoni huwa partikolarment mamul biex jgħin l-SMEs biex jiksbu finanzjament ad hoc. Aċċess għal kreditu tjieb u dan grazzi għal Credit lines motija speċifikament mill-Bank Ċentrali Ewropew lil banek intermedjarji un mbagħad jaddua lil SMEs eh, fil-forma ta' loans. Fl-2009 il-Bank ta' Investiment Ewropew ta' 13 biljun euro lill istituzzjonijiet finanzjarji għall-istess raġuni. Zieda ta' 55% fuq is-sena ta' qabel u iktar minn 75% tal-21 biljun euro moti bejn l-2008 u l-2009 fil-fat mar għall-SMEs. 70.000 SME fl-Unjoni Ewropea kollha ibbenefikaw minn dan. Il-Kummissjoni ftit ta' ġenetil organizzat konferenza ta' livell oli li għaqdet flimkien il-Banek il-Risk Capital Funds u l-SMEs u din kienet eh, laqa konġunta flimkien ma' rappresentanti mill-Parlament Ewropew ukoll u dan ippermettilna li nanalizzaw is-sitwazzjoni tas-suq, nisploraw di ġodda strateġija ġodda u nofru iktar aċċess għal SMEs għal-iktar finanzi. Di kienet e, idea tajba ħafna avveniment tajjeb biex bekk inkunu naraw x'inhu huma l-possibilitajiet tagħna biex ngħinu l-SMEs u nappoġġaw l-irkupru tagħhom u tkabbir ekonomiku azzjoni deċiżiva tieħdet e, għal forum ta' diskussjoni biex bekk l-istituzzjonijiet finanzjari risk funds u l-SMI e sinaqdu kollha flimkien dan huwa forum. Aħna qed eh, nippjanaw li jkun hemm laqat imexxija mill-Kummissjoni u din ser tkun wieħed mill-istadji tal-istrateġija biex inkunu nistgħu nagħmlu pjantazzjoni sħiħ biex ikonna iktar aċċess għal kreditu kapital mingħata l-SMEs għall-SMEs. Ser nieħu l-opportunità biex inkellimkom hawnhekk illum u ninforma lill-Kamra li kienem l-ewwel eh, laqa tal sms u ser ikun hemm iktar minn 1200 SMS lokali u reġjonali ser nadu kollha flimkien biex janalizzaw xinu ma problemi tal sms Il-ġimgħa tal-SMEs ser tkun bejn il-25 ta' Mejju sal-ewwel sal-5 ta' Ġunju biex bekk Eh, jinkiseb iktar spiritu ta' intrapriża l-2010. Ser inkomplu bid-diskussjonijiet tagħna fil-laqgħa ta' Madrid. Ix-xogħlijiet fl-Ewropa jiddependu ħafna fuq l-SMEs u jekk inkunu nistgħu niddefendu l-SMEs nistgħu niddefendu iktar xogħlijiet. Għandna bżonn ta' riformi u l-bidla ser twassar li l-industrija kbira ser titlab xi xogħlijiet. Għal daqstant aħna nistgħu niksbu iktar xogħlijiet permezz ta' appoġġ li l-SMI għaliex huma s-sinsla tal-ekonomija Ewropea. Grazzi. Ħanibda l-proċedura għaliex Kummissjoni ta' risposta ta' seksiħa l-mistoqsijiet. U għalhekk ħanibdew bl l mistoqsija supplementari mis senjur Harkin. Grazzi ħafna nixtieq nifraħ l-Kummissjoni fuq il-progress li sar. Però Kummissjoni tkellem fuq għadam il-problemi ewlenin bħala ċesta ta' kapitalu semmejt il-Bank ta' Investiment Ewropew li ta' fondi l-Irlanda biex jagħti l-SMIs, però ammont konsiderevoli mhux qed jingħata minħabba Eh, nuqqas taqbil bejn l-SMEs u l-rifinanzjar ta' ċertu tip u l-anijiet tal-Bank tal-Investiment Ewropew u għalhekk jien nixtieq insaqsik, inti taqbel li ċertu miżuri jridu jitwettu jitpoġġew għall finanzjar tal-SMEs u bekk jista' jkun li jkun hemm ċertu rwol mill-Kummissjoni sabiex tiggarantixxi xi ħaġa simili għal dak li hemm fir-Renju Unit. Grazzi. Grazzi ħafna, s il-kelma l-Sur Higgins. Grazzi ħafna, Sur President, naqbel fis-sħiħ ma dak li qalet il-Kummissarju li SMI huwa importanti ħafna. Speċjal mhux biss minħabba x li joħorqu, però minħabba wkoll li idumu iktar minn kumpanji kbar li ma jkollhomx benefiċi kbar reġun li jkunu fih. Naqbel ukoll mal-kollega tiegħi Harkin li l-ikbar problema li għandna għannu qasar il-finanzjar u l-Kummissarju semma dan. Biex nżid ma dan nixtieq ngħid li hemm burokrazija żejda wkoll grazzi ħafna. Sur Mitchell issek joġbok? Grazzi sur President, nixtieq nsaqsi l-Kummissarju jekk ħajħares lej aspettivi aspetti ta' finanzjament mhux dirett għall-SMEs. Ma nafx xi seħħ f'pajjiżek, però f'pajjiżi m'hemmx maċċem amministraturi fil-banek. Il-banek Jamlu evalwazzjoni tar-rekord tagħhom fuq il-karattru tagħhom, fuq l-arfin tan-negozju tagħhom. Sa ċertu punt għadna tu b'mod awtomatiku, u għalhekk kif nerpu l-elezzjoni tagħna? Vot wieħed wieħed. Jekk inti tagħti xogħol wieħed wieħed l-SMIs fl-Ewropa, inti ħadd twaqqaf l-qada għalhekk fl-Ewropa. Li nitlob li inti tpoġġi is-saħħa tiegħek sabiex terġa' ġib lura l-amministraturi tradizzjonali fil-banek għaliex hekk ħanġibu riżultat siwi lura. Grazzi ħafna. Sul President, il-mistoqsija ovvja hija li eh, aħna nemnu li l-SMIs jistgħu jgħatu dawn l għanijiet tagħhom. Tista' l-Kummissjoni tiżgura li l-Istati Membri l-Unjoni Ewropea joħolqu ambjent fejn il-negozji tal-familja jistaw jimxu l-qoddim. U ma jiġux imxekla kif qed jiġri bħalissa eh, bil-kriżi li għandna. Kummissar, jekk jogħġbok, tista' tagħti eh, kumment fil-qosor jiddispjaċini sur belek però ma nistgħux nirrispondu għall mistoqsija tiegħek. Grazzi President, kellem fil-qosor ħafna. Jena naqbel mal kommenti kollha tal-MPs kollha li tkellmu. Jiena immedjatament wara li sirt kummissarju għall-industrija iltqajt ma' sur Maxtat u sejtu għal 30 biljun euro għall smis U dan mill-Bank tal-Investiment Ewropew Jiena qed li kont se nagħmel dan u kelli l-intenzjoni nagħmel dan ukoll meta kellimtkom hawnhekk fil-Parlament fejn intom biltu mal-fatt li jien nieħu dan ix-xogħol f'idejja. Ir-risposta mill-President kienet pożittiva għaliex wara eh, blok inizjali bejgħet juħar 6 biljun minn dawn 30 għaddew l-reċipjenti tagħhom għalhekk nixtieq ngħidilkom li ħan iżgura li ħajkun proċess maġġel u iktar maġġel mhux biss għal-bank fih innifsu, però għal-banek oħrajn fil-pajjiżi. Is-sistema bankari tal-Unjoni Ewropea hija diversifikat ħafna mhux kull bank huwa ugwali hemm uħud minnhom li jimxu fuq spekulazzjoni finanzjarja, però eh, hemm ċertu network ta' banek fejn l-amministratur effettivament jaf il-min qed jitlob il-flus u bekk jaf li ħajħu lura l-flus li talab u ma jġri li xalek dak li seħ profi fl istat Uniti. Il-laqa n-organizzajt ma ftit kollegi tijaj, ftit jemilu, kien interessanti ħafna u minn dan ħarġ il punti li għanna bżon strategija ħajkollna forum li ħajqajjem pjantazzjoni sabiex natu kreditu, natu l-aċċess għal dan il-kreditu, dan għalhekk ħajni l-SMI sabiex ikunu kompetittivi. Biex tkun kompetittiv titkun innovattiv, però ma tistax tkun innovattiv jekk mandax flus. Dan din hija kbira għalhekk l-impenn tiegħi huwa li jrid inġib il-banek fil-proċess kollu, banek li għatu l-kreditu. Ħafna diġà impenjaw jawruħom għal dan il-proċess fil-futur u qalu li ħajamlu din. aħna fil-Kummissjoni qegħdin nistimulaw għalhekk eh, il-suq nippruvaw nġibu il-Bank Centrali Ewropew il bank tal-Investiment Ewropew banek oħrajn u żewġ viċi presidenti appunt minn dawn l-istituzzjonijiet qablu magħhom xew magħna u għalhekk nixtieq nikkonsidra din l-operat li huwa parzialment ta' suċċess u jiena ċert li l-SMI su għal aħjar għażla tagħna biex noħorġu mill-kriżi. Et dan il-punt ukoll fil-binu tiegħi il-kriżi finanzjarja m'għandix issir kriżi soċjali u għalhekk aħna ħanajnu lill smis u jiena impenjat fi sħiħal dan afdaw fija għaliex irid niżgura li jiġu protetti eh, b'mod finanzjarju għaliex xejn parti dawn eh, fl-ekonomija tagħna ma jista' jsir biex insiru kompetittivi. Dan għalhekk huwa li rridu nagħmlu irridu nġibu politika soċjali f'dan il-mod. Grazzi ħafna, eh, nishtiq niskuża ruħi tal-li eh, kellna ħin tal-mistoqsijiet fil-qosor u għalhekk il-mistoqsijiet li ma ġewx risposti bil-fom ħajġu risposti bil-kitba. Bekna nagħlqu l-ħin l-mistoqsijiet, grazzi.